dwar l-indirizzar ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-kuntest ta' delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità inkluż il-ġenosidju. Dan huwa titlu tar-rapport naddu għas surpreda li għabel kollox il-rapport li għandu erba' minuti. Nixtieq u koll nil-għal l-Sinjura Morgrini Fosta. Grazie ħafna, Sinjura. President, nishtiq nibda billi nur is-satisfazzjoni tiegħi llum wasanna fit-tem tal-proċess ta' dan rapport dwar kif l-Unjoni Ewropea eh, tindirizza dat tip ta' violazzjonijiet fil-kuntest tal-atroċitajiet. Hemm tliet raġuni għax qed tipprovni dan. L-ewwel qabel kollox jibgħet iżżomm moħħok l-aħħar riżoluzzjoni tal-Parlament fuq l-ICC ila sitt snin, saret sitt snin ilu, nasib li wasal iż-żmien biex narġgħu intennu l-appoġġ tagħna għal dan orti. U l kontest imponinna da għax għalla volja l-ICC izzet u izzet importanti fil ġustizja internazjonali u l-aħħar axar xhur qed tirċivi ċerta sfidi, per eżempju, il riżoluzzjoni tal afrika Union. Aħna għadna nerġaw intennu l-apport tagħna tal-Istatut tal uma u ratifikazzjoni ta' da, ratifikazzjoni universali ta', ta, ta statut ta' Ruma u importanti għal funzjonament tal-orti. Eh, sar valutazzjoni tal-azzjoni tal-ħarsin naħseb li wasal iż-żmien eh, biex nirrivedu pjantazzjoni biex naraw fejn qegħdin dak huwa implementazzjoni għalhekk nixtieq nilqa' nifraħ bil-rizoluzzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea jien nixtieq nagħmel referenza diversi kwestjonijiet. Il-prevenzjoni, Aħna l-istrumenti biex inkunu nistgħu nħarsu lej eh, reati ta' ġenosidi dan huwa importanti. U naf li ES u l-Kommissjoni qed jaħdmu ehm, ħafna biex jevitaw situazzjonijiet li jistaw għastu għal, dat tip ta' um, delitti. Għanna bżon naħdmu fl-imkien ma' msieħba internazjonali u għanna bżon li nieħdu pozizjoni ċara meta nitkellmu dwar relazzjonijiet bilaterali u nużaw kull strument bilaterali biex nittotta dat tip ta' reat. Hemm ukoll il kwistjoni tal-impunità ta' ċerta organizzazzjoni mhux statali bħal ISIS u Daesh li fl-Iraq provaw jeliminaw minoranza fir-reġun naħseb li wasal iż-żmien biex nittrattaw da. Hemm żewġ possibbiltajiet li nġibhom qudiem l-ICC u jew inkella implementaw Tribunal Internazzjonali l-Iraq u s-Sirja. Għanna bżon nistudjaw do zot possibiltajiet għax ma nistawx. Nibqaw minna ma għamlu xej. Għax kienaw minn għalli mux possibli taġi xifli l icc għax mandi ġurisdizzjoni f iraq U l-Russja hija membru permanenti tal-Kunsil tas-Sigurtà, dan m'għandux ikun ostaklu. Għanna jkonna l-kuraċ politiku biex nikkondenaw l-ISIS u l-vitmi ikollhom rikors. Waqt li qed nitkellem l-ISIS għedin jaġixxu u jiksru drittijiet tal-bniedem u għan għamlu xej. Għanna bżon nkunu fuq qoddim biex ikonna strategija adekwata biex nitrattaw l-ISIS fil-kuntest tal ġizma u da u tal-Stati membri. Hemm zewċ membri Gran Brittanja u l-Belġu li ġaqedin involuti f'battalja kontra tagħhom. L-ewwel għan biex nejnu n-nis huwa huwa l-rikostruzzjoni tal-Iraq u Sirja. Għanna dover moralata morali li indirizzaw l-impunità. ma għanna u koll eh, eh, eh, interess li aħna għom għax aħna sofrajna mit-terrorizmu għek ukoll nixtiequ naraw lil daw reġunijiet eh, stabilizzati minn ġdid u dawk li ġew persegwitati jixtiequ jmorru lura f'pajjiżhom f'kundizzjonijiet ta' żguri jekk jekk il-ġellida ta' ISIS eh, għadhom ħilsa u eh, prevenzjoni, appoċ għal ġurisdizzjoni internazzjonali u azzjoni konkreta meta jkun hemm reati. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha politika ċara u nixtieq nappoġġa lill-gruppi politiċi. Grazzi, skużani li ma kenniex dibattitu kif imiss. Dak u l-preżentazzjoni tiegħi. Dak kull ma nexxinna naslu. Imma qed nieħu gost li qed nara sur Morgolini hawnhekk f'magħna. Grazzi ħafna. Jgħid il-President. Nixtieq nilqakom ehm, ħankunu fl-imkien sa' tmim Is-seduta tal-lum nixtieq nirringrazzja l dawk li għatu għandhom il-kuraġġ li baqaw għana u l-istamina biex baqgħu saħ għandna l-kaċ għaj suppost kella tkun 5 minuti mam ħafna li xtaqgħu jitkellmu fuq dan. Aħna għanna 11 il-kellim u nixtieq naddi l-kelma permetti li kulħadd meta specialment meta iżomm f'moħħu l-rapportana rapporter appella lil kulħadd biex ikun jista eh, ikonna dibattitu iżjed wiesa. Il-talba li nagħmilkom huwa li limitaw lilkom infushom għal ħin li jintkom għandkom. Is-sur pospisil, l-onorevoli pospisil. Velmi rád, že jsem dostal k tomuto bodu slovo, protože to považuji za... Grazie ħafna, President. Verament eh, kontent li jistan nistan nitkellem fuq dan is-suġġett ta' sekk importanti nixtieq nifraħ li surpreda r-rapport tiegħu. Għandna nevitaw dat tip ta' reati kontra l-umanità u tal-gwerra u għandna nkunu naraw kif li jifunzjonaw l-istituzzjonijiet għax jekk ikun hemm konflitt jista' jkun teddida Meta aħna dan rapport jkonna stampa eżjed ċara, proċedura eżjed ċara biex narfu malaj u niffaċċaw malaj, nittrattaw malaj ta' tip ta' konflitt. Naħseb li l-Kommissjoni għandha tagħmel xi ħaġa. referenza għal white paper, jien rapport nappoġġa r-rapport ta' raġuni oħra, referenza għall statut ta' Ruma tal-ICC. Jiena verament dispjaċina li aħna mannix iżjed pajjiżi li qed disposti jirratifikaw din il-konvenzjoni. Jiena verament ħaġa li tiddisturbani, għandna nagħmlu dak kollu li nistgħu biex biex ninfluenzaw l-ħbib tagħna biex din l-istituzzjoni tiġi maħuda bis-serjetà. Grazzi ħafna, Honorable Pospisil, Julia Ward. Uh, thank you, President. Grazie ħafna tajt l-Honorable Ward Nixtieq nirringrazzja lill-kollegi li ħadmu fuq dan rapport L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' dotta approċċ iżjed eh, solidu fuq da, eh, speċjalment meta l-kondizzjonijiet ta' dritti ta' bniedem qed imorru lura u qed ikun hemm iżjed u iżjed konflitti fid-dinja. Hemm ħafna kwestjonijiet li huma koperti f'dan rapport jiena nixtieq nisħaq eh, rwol tan nisa u bniet fil-konflitt Il-nisa għandhom ikunu fuq qudiem biex jevitaw il-konflitt jew jirrikonċiljaw u mhux biss u ma ninsewx ir-rwol tal-vittmi il-testimoni tagħhom huwa importanti ħafna jiena naħdem ma' daw li kellhom violazzjoni dawk li kienu vittma ta' violazzjoni eh, sessuali eh, fil-Balkani tal-Ponent, specialment f'Kosovo. U snin wara l ġralhom dak l ġralhom għadhom għed jistennew il ġustizja Il-mexxej tal-Kosovo għandhom eh, jgħatu dal appoċ Bħal ħafna nisa fid-dinja kienu kapaċi eh, eh, jiexu għalla volja kellhom violazzjoni ta' ġisimu. U l-vuċi ta' dawn nisa għanna nismawu u għandu jkun hemm ġustizzja. Grazzi ħafna. Ekk joġobkom rispettaw il-minuta li għandkom disponibli. L-Onorevoli Marijas. Grazie ħafna. Mħabba dawn il-każijiet ta' ġenoċidju, ta' kriminalità, eh, ta' kif ukoll il-gwerer, hemm bżonn l ewwel jiġu kastigati dawn in-nies, dawn il-kriminali. Hemm bżonn li jkollna politika ta' prevenzjoni għal dawn it-tip ta' reati u għandna bżonn nagħtu l-eżempju E, ġifiri dawk li huma responsabbli għal dan ir-reati jarawx seħħ fil-passat, jafu li jiġu kastigati u jibqgħu jikkommettu dawn ir-reat. Pereżempju l-Ġermanja ma tridx tagħti il-kumpens lil eh, Greċja la volja kien hemm it-Trattat ta' Pariġi tal-Paċi fl-1946 u l-Ġermanja ma tridx tagħti dan il-kumpens għal ħsara li kien hemm fil-Greċja minħabba l-gwerra laqas ma trid tagħti l-kumpens lil eh, nies illi eh, nqatlu minħabba l-okkupazzjoni mill-Ġermanja u għalhekk il-Ġermanja għandha bżonn tagħti dak li suppostati lill Greċja. U għalhekk dan huwa wieħed mill-messaġġi li għandna bżonn nirisqu. Obrigado, Grazie ħafna. Aħna mm, impenjati li nġildu kontra l-impunità ma dikun hemm eh, delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra. M'għandniex ikunu ċiniċi u ipokritiċi eh, bħalma u rapport fejn aħna najdu li mċerta pajizi u ma uh, ħatja ju les konti l strategiji ġeopolitiċi. Aħna ma naraw lebda sorpriza pajizi bħal l-Istati Uniti u l-Arabja Saudi, l izrael anki l-Unjoni Ewropea. Mhemmem ebda referenza li għomna l rapport Huma taw eżampi eh, gbar ta' ta' delitti kontra da. Il-kontroversja dwar l-ICC il-dimmina s-sovrintà tal-nazzjonijiet għed naraw l istoria għed eh, tiġi eh, minsija jinsew li kienem bombardamenti tal-Bosnija u Serbia mill-alleati. Grazzi għafna? Għal rispettajt il-ħin, jgħid il-President, mawx blue cards matul il-keċ di għaj, jgħid il-President. L-Onorevoli Barbara Lopez. Grazie ħafna, Sur President. Naraw uh, stampi ta' uh, delitti tal-gwerra mid-dinja kollha u għanna bżon niffaċċaw dal-atroċitajiet u dawk responsabli jiġu u dim il-ġustizja. Għanna nappoġġaw l qorti Internazzjonali biex inkunu żguru nieħdu azzjoni, nieħdu azzjoni kontra dawk li huma kriminali tal gwerra. Għandna bżonn nindikaw kull każ fejn sar dat tip ta' atroċità. Aħna kellna dibattitu fuq l-Jemen reċentament u għandna bżonn najdu eżattament minnu ħati u niżguraw li li nitkellmu dwar da tip ta' affarijiet anki fil rabja Sawdita hemm ħafna affarijiet Eh, terribli qed isiru hemm. Għaddit sena minn kien l-ħar dibattitu li hemm ksur ta' drittijiet ta' bniedem hemmhekk u m'hemm xejn qed isir biex jindirizzhom. L-Onorevoli Giorgios Epitidaos. Grazie ħafna, President. Minkejja l-fatt li aħna qegħdin fil-21 seklu, aħna ma nistennewx li jkun hemm eh, dawn il-reati ta' ċenoċidju u ta' delitti tal-gwerra jew delitti kontra l-umanità u għalhekk ishom iridu joħolqu terrur fil- eh, fil-kontraparti fl-edowa u hemm ħafna atti ta' ġenoċidju wkoll jiġru kważi kuljum u dan permess tal-armamenti kimiċi l-boko għanan pereżempju l-ISIS fis sirja wkoll huma kollha eżempji ta' movimenti li mhumiex kontrollati u biex nikkontrollawhom il-komunità internazzjonali għandha bżonn strateġija illi tipprevedi illi kun jistgħu jresqu quddiem il-rati u jikkastigaw dawn in nies li huma responsabbli ta' dawn ir-reati, imma biex nagħmlu hekk ifisser illi ir-responsabbli kollha għandhom bżonn jiġu kastigati mhux xi ħud biss illi jintaslu hekk kif ġiġi. Absent? Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla poděkovat. Na għal-kellimni miss, ringrazzja L-Onorevoli Saldrova t-ringrazzja l-rapporter. Eh, Nishtin namel xie kommenti dal-axħar il-gvern ta' Sirja maċċattaċ il-rapporti dwar l-użu ta' ċerta armi ta' kimiċi. Nħabba eh, f'dan il-rapport kien hemm l-użu ta' sarin skont il-Ministerju tal-Affarijiet Barranin tas-Sirja jgħidu li dan rapport mhux kredibbli, ir-Russja wkoll tajt li dan huwa rapport manipulat u nixtieq nikkundanna rapport li rapport neutrali bħal da qed jiġi kundannat mir-Russja. L-użu tas-sarin hija fatt u wieħed l-qorti għandha tinvestiga da' u l-komunitajiet etniċi u reġjużi qed jiġu eżbosti għad tip ta', ta, ta, ta reat u m'għandniex noqogħdu eh, sikta. Onorevoli ġabat. Sfortunatament il-delitti tal-gwerra u kontra l-umanità qed isiru f'kullum kien. Allora importanti li il-paċi fit-twil huwa il-beneficju tal-integrazzjoni Ewropea. Imma aħna mhux qed nindirizzaw biżejjed l-Ewropej ma jistgħux jikkontribwixxu il-qtil u l-vjolenza tal-gwerer. Hija importanti għalhekk li l-Unjoni Ewropea eh, tidentifika dak li huma ħatja u ġibhom u dim tribunali u nevitaw Eh, reati fil-ġejjini. Minar mal-forza, minar forza militari ma tistax tevita li kunem eh, eh, delitti tal-gwerra. Tista' forsi taqbad xi wieħed jew tnej imma biss meta jkollok intervenzjoni militari. Jekk tridu l-Unjoni Ewropea trid tieħu kollazzjoni biex tevita il-delitti tal-gwerra għandna ntuha il-mezzi, għaxin kella tkun bis il-NATO li tagħmel dan. Grazzi ħafna il-President. Naddu issa għall-Onorevoli għall-Onorevoli Polċak u wara issegwi il-Rappresentant Oli. Grazie għafna, President. Jina evidentement konvint li l-teliti tal-gwerra u kontra l-umanità għandhom suġġetta dibattitu naħseb wieħed jinnapprezza ir-rapport tas-Sur Preda u nisħaq il-prevenzjoni eh, u l-kooperazzjoni biex inkunu nistgħu eh, nittrattaw dawn il-kwestjonijiet fundamentali, ma aspett legali nixtieq nisħaq fuqu. L-aspett universali dwar il-possibilità li wieħed ma jinsix dat tip ta' reati. mem lebda possibilità li wieħed jitfinu. Ma jkun għandu jkun hemm lebda limitu ta' ħin biex wieħed, ta' żmien biex wieħed jista' jikkastiga dat tip ta' eh, reat biex nizguraw li jekk mux l-lum għad fil ġejjin nkun nistaw nikkastigawhom. Grazzi ħafna, id-dibattitu issa għala u naddu għal rappresentant oli l-Onorevoli Morgarini. Lew qabel kollox President, nix nirringrazzja l-kollega tana Kristjan għax li u għamel biex f'dan il-rapport. Nishtiq najtu kol president li jena drajt li s-sezzjonijiet sezzjonijiet eh, parlament jena ma mux normali jizet minn saatejn satejn blura għadin, imma forsi din plenaret tista' tiffunzjona b'forma zet effiċenti. Jina naħseb l indirizzaw il violazzjoni tal- Dittiet ta' bnidem hija ħaġa importanti, hija ħaġa ta' interess li kbira lilna. Dat tip ta' daletti kontra tal-umanità tista' twassal għal-gwerra jew il gwer krisi ta' refuġjati li ġejja dejjem ikun hemm tkun iżid diffiċli jekk meta jkun hemm konflitt li jkun hemm rekonċiljazzjoni. Għax dat tip ta' konflitti ikissru il-soċjetajiet u jħolqu eh, ġrieħ li jistgħu jdumu snin twal biex jifiqu. Aħna nevitaw l-atroċità, din hija parti mill-politika Ewropea tagħna. Naqbel miegħek biex nifokaw fuq il-prevenzjoni f'dawn il ġimat eh, ġi stabbilit sistema ta' ta' kmini u li jiffoka fuq il-reati kontra l-umanità il-missjonijiet militari u ċivili għandhom rol importanti biex nebita violazzjonijiet ta' dritti tal-bnidem għandna involvu li nfusna mal forzi ta' sigurtà u ntejbu l-kapacità tagħhom u nħarġuhom dwar il rispet ta' dritti ta' bina Nixtieq naraw ukoll li rapporti għak ma tinsiex li tindirizza element importanti f'dak li qed naħdmu fuq aħna li huwa violenza bazat fuq il-ġeneru u s-sess. L-għassan li għaddit l-lejnuna għal dat tip risposta ta' waslet atlet waslet għal 3 miljoni u nofs ta' nisa eh, eh, u tfal. Eh, li affettwa per eżempju 700.000 Sirjani nafu li il-delitti kontra l-gwerra u kontra l-umanità qed isiru issa u għandna edmir nindirizzaw l-konsekwenza. L-ġustizzja hija l-uniku risposta għal dit tip ta' violenza għax l-impunità toħloq iżjed nibeda twassal għal eh, iżjed suffriment. Allora l-ġustizja huwa l-unika forma biex ikun hemm rekonċiljazzjoni u paċi sostenibbli biex nastu għal l-għan qed aħna qed nippruvaw napplikaw diversi elementi l-ġustizzja kriminali, reparazzjonijiet, nsibu l-verità u rapporti. Nagħmel referenza għal diversi każijiet fejn qed naħdmu biex nirvitaw l-impunità u nastu għal ġustizzja fis-Sirja qed nistabilixxu mekanizmu independenti kem jisa jkun malaj u l-Unjoni Ewropea qed tiġbor fondi biex mm, sa mm, wieħed u nofs miljuni naf li stati membri qed jagħmlu il-parti tagħhom u nistiq li dipendi fuqhom biex ikollna appoġġ iżjed mill-istati membri. Fl-Iraq iżjed u iżjed mm, territorji qed jiġu liberati mill-Daesh aħna qed nieħdu qed nieħdu gost bil-impenji tal-Gvern Federali u ta' wkoll il-Gvern ta' Kurdistan biex jinvestiga kull allegazzjonijiet dwar il-reati saru mill-forzi tal L-in mill-Iraq u Sirja stlabna li kunem kummissjoni ta' investigazzjoni fil-Burundi u l-appoġġaw l-grupp, l-rizoluzzjoni tal-grupp tal-Unjoni Afrika għal dak li sar fil reġun Kazaj fil republika tal-Kondo. Għajna ħad gost eh, bl finta kom ta' xol tagħna fuq il orti kriminali internazjonali dan huwa element eh, importanti tal-istrateġija tagħha. Aħna tajna 37 miljon euro l bappoċ l-ICC u eh, sa f-sibti għadha kien 15 sena minn mindu l-istatut ta' Ruma beda daħal fis-seħ. U daw l-aħħar 15 sena eh, promoviet il eh, ratifikazzjoni ta' dak l-istatut. Sena għaddit kena krizi, kena kontatti Eh, barra li Gambia, South Africa u Burundi eh, għallu laħer tiraw mill-istatut u t-nejn minn daw il-pajizi ġew revokati. Dak huwa eh, riżultat importanti ħafna devut għax xogħol diplomatiku imma nafu li xogħol ta' ma speċċaċ għandna qed naħdmu biex nistgħu ntejbu ratifikazzjoni universali tal-Istatut ta' Ruma. Biex nagħlaq dan huwa moment komplikat għas sistema tan-Nazzjonijiet Magħquda wkoll illi jattakkata minn ħafna partijiet. Ma jistax ikun hemm dubji dwar l-apport sħiħ tal-Unjoni Ewropea għall governanza multilaterali għabbażi ta' drittijiet umani u istituzzjoni b'saħħithom l-Unjoni Ewropea ser tibqa' b'saħħitha affidabbli u msieħba importanti għal nazzjonijiet maquda sabiex ikun hemm ġustizja u rikonċiljazzjoni ix-xogħol tagħna flimkien mal-Parlament jista' jibqa' dejt direzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna rappreżentant Ori dispeċinna illi kien hemm dewmien ta' satejn. Però fl-ewwel nofsija fakkarna l-memorja ta' Simon Veil però inwedek illi darba li ġej se jkollna biss ħames minuti għal proċedura tal-catch DI grazzi tal-li eh, ħadd paċenza paċenzja bina u